risenja tal-Sinjura Lunacek, il-Parlament skont ir-regoli eh, jinforma l-autorità nazzjonali kompetenti mill-9 ta' novembru tal-2017. L-Onorevoli Lunacek ukoll irriżenjat eh, eh, e, e mill- karka ta' di vice president fil-24 ta' ottubru. Nar ħamis għal dastan se jkonna lezzjoni għal vice president tal-Parlament Ewropew flok il-Sinjura Lunacek u l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-kandidaturi eh, u għannar l-3 24 ta' ottubru fis-6. Il-kandidaturi għandhom jiġu depozitati li segretarju ġenerali fil-Kamra fl-Uffiċċju R00101 eh, fil-binja l-użvajsu għandu jinkludi l-accettazzjoni tal-kandidat u l-votazzjoni jsir nhar ħamis fl-ofsinhar. il komitat eh, tal-Affarijiet